il-President tal-Orti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, s-Sur Vitor da Silva Caldera, ħajprezenta r-rapport annwali. Jek joġbok. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Membri onorevoli, signori, huwa unur għalija li nkun nistan parteċipa fil-dibattitu tagħkom illum fuq il-qorti tal-awdituri u rapport annwali fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-2009 li diġa prezentajt ilkom l-ek sur president u l-komitat fuq il-kontroll budgetarju. Nishtiq nirrapprezenta l-erba messaġġi ewlenin tar-rapport annwali. L-ewwel nett, il-qorti jikkonkludi li il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea jagħtu preżentazzjoni ġusta jew inkella punt di vista ġust u veru tal-pożizzjoni finanzjarja u riżultati tal-operazzjonijiet u l-flus kontanti. Dan huwa t-tielet sena konsekuttiva li l-qorti sabet li l-kontijiet